għal-votazzjoni il-voti issa eh, spiċċaw naddu issa għall-spiega tal-voti ħanistennu ftit lil kollegi li se joħorġu mill-kamra. Vabbè, andiamo, direi di andare. Direi di andare. Allora, mentre... Tajjeb, mela sakemm dawk il-kollegi li mhumiex interessati joħorġu mill-Kamra, nibdew bl-ispjegazzjonijiet tal-vot. fu il-proposta ta' riżoluzzjoni dwar l-oġġezzjoni fu il- fuq it-tiġdejt tal-approvazzjoni tal-sustanza attiva il-glifosat. U għonek jishtiq intervjeni l-onorevoli Damato għal-minuta. Grazie, President. Din il-mozzjoni bdiet bħala appell demokratiku għal rispett ta' prinċipju ta' prekawzjoni li mhux applikat fir realtà tal-proposta tal-Kommissjoni u anki mill-interess pubbliku li għandu ikun prevalenti għalhekk aħna nappellaw il-pubblikazzjoni ta' dawk l-istudji li l-EFSA qalet li huma fondamentali fil-formulazzjoni tal-opinjoni negattiva ta' ħadwar il-natura kanċeroġena tal-glifosat. Aħna tlabna li li dan jiġu publikati xalluna physical reading, reading room li laqas bis nafu kif se taħdem għana dak li għetni tolbu għacħar l-istudji rridu jisiru publiċi bisħiħ, mux għetnajt jena dan imma l-artiklu 110 tal-regolament il-Komissarju Andrew Kaitis għat għandu responsabiltajiet u dan il-proċess mandux jitkompla aħna votajna mozzjoni għal rizoluzzjoni li hija assurda u aħna ma nistawx assolutament nippermettu li l-glifosat jerġa' jingħata awtorizzazzjoni għal seba' snin oħra din hija xi ħaġa irresponsabbli min-naħa tagħkom u tagħna li votajnija din mingħajr ma tajna l-każ is-saħħa taċ-ċittadini jekk il-kollegi li huma ħirġin forsi jisktu daqsxejn sakemm joħorġu mill-Kamra tkun qegħdin turu ftit rispett fir-rigward tal-kellima. L-Onorevoli Demes Make. Mhux Jgħat hawnhekk u issa ngħaddu għall-Onorevoli Lopez Bermeju. Minuta. grazie President. Eh, eh, provaw fixklu dibattitu fuq il-glifosat u dak li kritikaw għallu li huma eh, għaladu ta' xjenza u l-progress. Imma l-Kommissjoni miex qiegħda ta' tikkas l-opinjoni tal-esperti paċ-Ċentru Internazzjonali ta' Riċerka fuq il-Kankru li qal il glifosat huwa probabbilment sustanza karċinoġena. U għabbazi tal-prinċipju ta' prokazzjoni u l-regolament ta' stess il-Kommissjoni ma tistax tagħti awtorizzazzjoni automatika pratika ma tistax eh, toqgħod iżom mal-kumpanija multinazzjonali Monsanto u il-metodu ta' produzzjoni agrikola mingħajr ma tqis ir-riski għas-saħħa. Hija ħasra li dan il-Parlament ma kienx iktar al-bini b'mod partikolari meta ċerti stati eh, ta' eh, awtorizzazzjoni ġustifikatu u eċċezzjonali aħna f'ħafna lokalitajiet sibna sostituta għal glifosat ma nistawx noqodu nużaw argumenti banali biex banali biex niġġustifikaw l-użu ta' sustanzi li huma fil fat tossiċi. L-Onorevoli Ford, minuta il-vant ta' Renju Unit huwa il-post fejn naqlaw x'nitlu mill-Renju u jiena il bdiwa tagħna eh, il-mentaw ħafna kontra l-użu ta' glifosat fil-fat huwa l-uniku prodott illi jintuża biex jinqatel il-ħaxix ħażin u huwa essenzjali għal ċerti ċereali l-impatt ambientali jekk ma nibqgħux nużaw il-glifosat se jkun enormi bħalma jkun l-effett fuq il-produzzjoni tal-ikel. Aħna għandna bżonn li l bdewa jipproduċu ikel għal popolazzjoni li qiegħda tikber u waqt jgħidulna li l-glifosat mhuwiex lussu imma eh, ħtieġa. Eh, xjentisti esperti qed jqalulna illi il-prodott ma jagħmilx ħsara l saħħa tal-bniedem imma ċittadini ma mħasba u huwa għal daqstant ċira li r-riċerka għandha tkompli imma il-membri tal-Parlament Ewropew Soċjalisti jridu proibizzjoni immedjata jimma naqbilx il-bdiba u x-xjenzati għandhom jagħmlu xogħolhom u dan il-vot jagħtihom l-opportunità biex jaslu għal konklużjoni iktar kompluta. Grazzi. Roll. Mikrofono. Voilà. C'est bon Voilà, merci monsieur. Grazie Hafna, President. Jiena u kol konti proponejt għal grupp tal-NNF proposta dwar il-glifosat. U l-grupp l ohra ma segwawx dawn kien preferaw li jippreferaw jagħmlu dokument flimkien. Imma aħna illum rajn qed naraw li hemm ħafna firdiet fil-formazzjoni politiċi għalhekk jiena dejjem nitlu naħseb li l-sta għall-Kommissjoni Ewropea li tagħmel il-proposti sabiex ma jibqax intuża din il-kimika, il-riċerka fuq il-kanċer tejdinna li noqodu għanna noqodu attenti ħafna x'prodetti li jġibu l-kanser edin kullimkien. Il-Komissjoni Ewropea għandha tkun il-medjatur, kif qal il-medjatur il-Komissjoni Ewropea tittamel dawn il-proposti. Ma jistax ikun li l-lista tal-prodotti kollha nibqgħu aħna ma nippubblikawiex. Aħna imħazbin u dak li naraw illu manki minn dak li mid-dokument mhux qegħdin nimxu kif nixtiequ. L-Onorevoli Torres Martinez għal minuta kjoġbu. Grazzi. Aħna votajna kontra lix l-emendi ma kienux jirriflettu il-riżultati ta' dibattitu fil-Kumitat u responsabli li nitolbu li konna t-ġdid tal-glifosat għal seba snin. Aħna f'Podemos nappellaw l-autoritajt kompetenti biex nieħdu kondizjoni ta' prekawzjoni, rapport ta' WHO id-deċida li l-glifosat probabilment ikkawza il-kanċer fil-bnedmin. Iżda, hemm raġunijiet tajba għalfejn l-EFSA għanda fema differenti għaliex hija waslet għal konklużjoni differenti mid WHO. Aħna ma nistawx nippermettu sustanza li jkun fuq issu dan il-mod fuq l-Ewropa. Dana jintuża pala fertilizzant fl-lejjel tagħna u jispiċċa fl-ikel tagħna. Bekk jipperikola x-xogħol tal-bdiewa u dawk illi huma raħala. Ma nistawx nilabu bis-saħħa tal-ċittadini. L-Onorevoli Jara l-Minuta. Grazzi, President. Jiena naħseb illi li kiku kena naqblu fil-politika għanna eh, kunu koerenti u naċċettaw il-riżultati. Għanna valutazzjoni xjentifika tal-prodotti fitosanitari id-deċidejna dwar dan EFSA, l-Autorità ta' Sigurtà tal-Ikel, waslet għal konklużjonijiet ċari. Bekk, Għalhekk aħna ddeċidejna li dawn għandhom ukoll jiġu segwiti bħala pariri, jiġifieri neħtieġu aktar segwitu f'dawn is-seba' sin ġejjin, edna wkoll illi neħtieġu definizzjoni aħjar tal-speċifikazzjoni tekniċi. Nixtieq ukoll illi nkunu nistgħu nimmonitorjaw u nikkontrollaw dawn is-sustanzi attivi. Bekk naħseb li għandna kompromess pjuttost tajjeb u kienet deċiżjoni tajba għabbażi ta' analiżi xjentifika għal minuta l-Onorevoli Ries. President, jiena nixtieq nkun ottimista kont qed naħseb li wasalna punt tajjeb għal s-saħħa tal-ċittadini tal-Ewropa. Imma mhux kellu jkun u il- il-Parlament Ewropew mhux hekk qed juri aħna rridu nagħmlu il-nies tal-politika rridu nagħmlu ukoll il-, il il deċizjoni tagħna il-Parlament eh, eh, l-unika eh, ma għamilx li xtaqna ngħidu aħna il-men messaġġ tagħna huwa ċar qed nitkellmu fuq 15 il sena ta' l-awtorizzazzjoni ta' seba' snin tal-komponiment ta' din il-kimika li qed nitkellmu fuqha il-Komissjoni għadba għalax tamel, emżon tittamlinna eh, dokument ġdijt t-proponunna sabiex id-deċizjoni fl-ħar mill-ħar tkun tista' tittieħed. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pospisil għal minuta jekk joġbok. Grazzi ħafna, President. Jiena u i votajt kontra din il-proposta illi inġeddu l-approvazzjoni għal 15 sena li ġejjin jina konvint illi ġala darba ikonna evidenza ċara xjentifika b'dubji dwar il-fatt illi dinja kimika tajba ma nsawx inkunu responsabli u nestendu l-approvazzjoni kenna eżitu ċar ħafna mill-kumitat li jeżamena il-propietajiet kanser oġeniċi u bekk rajna illi il-sustanza possibilment għanda dan it-tip ta' effett fuq il-bnedmin u allura hawnhekk qed nilabu l-lob bis-saħħa taċ-ċittadini tagħna. Jiena nemmen illi hija xaġa sewwa illi l-Kummissjoni ma setax tuża iż-żmien ta' 15-il sena. Meta ikonna problemi bil-glisofat il-Kommissjoni ma ħaġitx deċizjoni imma dejjem irridu nkunu attenti għax wara kollox l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tipproteġi s-saħħa ta' ċittadini. Il-fatt li kien hemm rikors fil-Parlament fil juri li fil-proċess ta' deċiżjonijiet l-affarijiet ma sarux sow. Hemm il-WHO ukoll Eh, u l-anses ta' Franza taw pariri u qalu li ċertu prodotti f'dan il-glisofat jistaw iġibu għandhom ħafna riski fuq il-ħajja anki fis-settur agrikolu. Fil-fatt Franza id-deċidiet li tipprojbixxi ċertu derivati ta' dan il-prodott Għalek il-Kommissjoni imma issa deċidiet li l-licenzja tibqa' tingħata. Jiena naħseb li dinja ħaġa mhux sow anki viżavi ċittadini meta wieħed iqis l-informazzjoni xjentifika li għanna fuq il-fatt li dan dawn il-kimika tista' ġib il-kanċer dejjem għanna zommu dan u dimajnejna. L-Onorevole Evi. Grazie il-Parlament Ewropew jista' esprimi pożizzjoni politika qawwija u ċara kontra it-tiġdid tal-autorizzazzjoni tal-glifosat li huwa erbiċida li huwa probabbilment eh, kanċeroġenu. Eh, nafu li l-Kummissjoni Ewropea bħala eh, l-element eżekuttiv tal-istituzzjonijiet tiddeċidi li tieħu din id-deċiżjoni waħedha minkejja li kien importanti li l-Parlament jgħid tiegħu hija ħasra li l-moviment 5 Stelle kien fost l-iktar l-akbar grupp li kien qed jappoġġa dan l-att u fid-dawl ta' riżultat li ksibna xaħta kellna nivvotaw kontra fil-fatt aħna mozzjoni ta' oġezzjoni minnija eh, mozzjoni ta' tiġdid għas saħħa ta' seba' snin imma s-saħħa ta' ċittadini ma tistax Eh, tiġi eh, wara l-interessi kummerċjali. Grazzi, Signora Evi, issa Sur Kelly. Grazzi. Jina naħseb li għanna kompromess biex dwar il-provizjoni għax l-evidenza mhijiex ta' min jorbot fuqha. naħseb aħna għalhekk għadna l-azzazzjoni li aħna ħadna limitu ta' seba' snin Imma dak li smajna kull aspett li hemm ħafna affarijiet oħra li jistgħu jkunu karsenogeniċi meta wieħed ikun quddiem nar fid-dar pereżempju quddiem il-fireplace jew meta jaqta imurant jaqta xaru. Jiena naħseb id-deċiżjoni li ħadni hawnhekk hija tajba għax il-bdiewa jistgħu jkomplu b'xogħolhom għax inkella ma jkunux jistgħu jkomplu bil-ħidma tagħhom u tajjeb li l-ħaqna kompromess u tajjeb naħdmu flimkien u naraw li kollox speċjalment dak li jiklu huwa sikur. Grazzi. Prego, un minuto. A te, Andrej. Paldies, jums priekšsēdētāja kungs, viena no galvenajām problēmām. Sir President, Waħda mill-problemi ewlenin hija li l-glifosat mhuwiex selettiv, ma joqtolx biss il-ħaxix ħażin imma eh, ħafna tipi ta' xejjex oħrajn u dan jagħmel ħsara għal diversità bioloġika. Aħna ma naħsbux illi l-abbozz tal-Kommissjoni jati din iċ-ċertezza saħħa tal-bniedem u jiena naħseb illi hemm bżonn li jitwetta studju fuq il-glifosat u l-effetti kanċeroġeni tijaw u anki eh, l-effett li għandu fuq eh, il-sistema endokrinali għalek jena votajt kontra il-glifosat fid-dawl ta' dan kollu u nitlob l komissjoni biex tippubblika id-data illi fuqa ibbażat eh, tiġdid tal-approvazzjoni. Sur Tarabella minuta, Sur President, aħna qegħdin nivotaw fuq oġġezzjoni għal tiġdid minnaħat ta' kommissjoni ta' din is-sustanza glifosatu din 15 sena kienet irresponsabbli waħna minna sew li oġġezzjonajna. Issa ħna raw l-aspetti pożittivi ta' dak li għamilna li qed ngħidu li mhix kwistjoni li wieħed jiġġedded l-awtorizzazzjonijiet mingħajr studji komplementari waħ 15-il sena li niprojbixxu l-koformulanti li juri wkoll il-tisħiħ tal perikolożità ta' dan il- prodott. Mbagħad kien hemm il-PPE illi rrid illi iġġedded l-awtorizzazzjoni għal seba' snin li bħalli kieku qed taqsam xmara u fin-nofs ma jagħmilx sens għaliex dan imur kontra u jdajjef il-qawwa tal-messaġġ ridna waslu llum għalhekk is-soċjalisti Belġani astjenew fuq din ir-riżoluzzjoni u ġustifikaw ir-rilevanza tagħha imma hija ħasra illi il-messaġġ iddajjef minn din l-awtorizzazzjoni għal seba' snin. Grazzi ħafna l-Onorevoli Polczak għal minuta. Grazzi President, kolli nammetti illi l-opinjoni tiegħi fuq dan is-suġġett eh, għada qed eh, eh, tevolvi u biddilt femti mill-aħħar darba law għalhekk jiena kritikajt il-Kummissarju tal-li ma tax fatti xjentifiċi mill-banda l-oħra il-bdiewa spjegawli li minn banda il-glifosat iva forsi jista' jkun kanċeroġenu imma mill-banda l-oħra l-istess japplika għall-emissjonijiet tal-mill-karozzi u maħna maħniex qegħdin nagħmlu proibizzjoni fuq il-karozzi għalhekk jiena inaqat mal-proposta ta' kompromess li qed f'dan il-Parlament u ġiet approvata. Jiena biddilt ukoll l-opinjoni tiegħi minn mill-aħħar plenarja fejn għalixina eh, smajt l-opinjoni tal-bdewa tagħna naħseb li huwa importanti li dan il-perjodu ta' seba' snin jintuża biex aħna nistudjaw mhux biss l-effetti tal-glifosat imma il-ħames mid-derivati li ħorġu minnu. Mela, issa għanna il-rapport kalniete l-onorevoli Morvaj minuta jek joġbok. Grazzi ħafna, President. Iċ-ċittadini Ewropej għandhom ikunu jafu dwar dak li tiseħ Brussel u Strasburgu. Qed issir aggressjoni kontra n-nazzjonalitajiet, nazzjonijiet u membri stati u pajjiżi oħra. U allura dan huwa attakk aggressiv kontra ċertu valuri u tistaw taraw illi il-governanza multilaterali hija xi ħaġa li tiġi imsaħħa u allura xtaqt nagħtikom xi eżempji f'dan il-ftit ħin li għandha d dispożizzjoni tiegħi, l-għana hawnhekk huwa li nippromovu kummerċ ħieles u investiment fuq livell dinji biex ikun hemm aċċess għas-swieq mhux għall SMEs ċertament. U sabiex nipproteġu l-istabilità tas-sistema globali u qed nikkwota hawnhekk. Il-kuntratti kollha dwar il-provvista tal-enerġija l-Unjoni Ewropea li firmarta tali kuntratti għandha jkollha kompetenza. id defensa fuq livell nazzjonali dan tintem. Grazzi l-Onorevoli Jar. Minuta. Grazzi, President. Bazzikament, għawnek għanna erba punti li defendu l-Istati Ewropej, l-ewel punt l-alternativa strateġika tal-Unjoni Ewropea f'termini ta' difiża tagħha din hija xaġa tiġi msaħħa fih dan NATO u mbagħad għandna l-istabilizzazzjoni tal-viċinat tal-Ewropa it-tielet L-Unjoni Ewropea titgħamel aktar sforzi biex tfassal ir-regoli milli tkun osservatriċi jrid ikollna rwol attir biex ninfluwenzaw dawn ir-regoli. Imbagħad ir-raba' punt illi fil-femma tiegħi huwa partikolarment interessanti għanna klawzula ta' revizjoni kull ħames snin nitkellmu mal-parlamenti nazzjonali u ċittadini tal-Unjoni Ewropea sabiex nitkellmu dwar kif għana naħmu f'dan il-qasam fil-ġejjini b'mett kanna rapport tajjeb u nistgħu nappoġġaw. Grazzi l-onorevoli pospisil għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Jiena ivvotajt favur fl-aħħar għal kem xi idejat illi aħna qed nirreferu għalihom, jiġifieri il kapaċitajt ta' difiża tal-Unjoni, kienu tajbin ħafna jiġifieri l-Stati Uniti trid tkun alleata ewlenija tagħna u li NATO wkoll trid ukoll la rwol tagħha. U allura nappellaw l-Istati Membri sabiex iżidu l-ispejjeż ta' diviża sa 2.5% tal-GDP tagħhom. Aħna ma nistawx najdu li d-difiża m'għandha xejn taqsam magħna u nistgħu nofqu l-flus fuq kwistjonijiet oħra minn flok fuq id-difiża tagħna. Minnaħa l-oħra għandi id-dubji tiegħi dwar l-Unjoni Komuni ta' Difiża aħjar nikkollabraw ma' NATO aktar milli noħolqu strutturi oħra. Sir Mamikins, grazzi, President jiena min ċert fuq dan bandat naraw ċar li fl-Unjoni Ewropea għal da għal 20 ta' snin l-Unjoni kienet attur ewlieni nitkellmu wkoll fuq il-milit, il-divizjoni militari bejn dak li x-xogħol huwa tan-NATO u dak li huwa tal-Unjoni Ewropew tal-Istati Membri. Imma mill-banda l-oħra l-affarijiet mhumiex daqshekk ċari. Irridu nonfqu 2% tal-GDP għal fini militari aħna insaħħu il relazzjoni mal-Amerika għax naħsbu li se qegħdin medda mill-vant u minħabba dawn l-affarijiet imħal tajjina votajt kontra r-rapport għax naħseb li ma ġiex imħejji tajjeb. Grazzi. Is-sur Polċek minuta. Grazzi, President. Jiena votajt favur dan ir-rapport għal diversi raġunijiet l-ewwel net jiena naħseb li l-kunċett tal-viċinat iktar eh, iktar mifrux tal-Unjoni Ewropea ħaġa tajba għax mhux kull eh, pajjiż li qiegħed fl ewropa jista jsir parti mill-Unjoni Ewropea, imma jista irridu nsaħħu l-imsieħba ġara tagħna. Jena naħseb dan joħroġ tajjeb fil-rapport. Naqbel ukoll mal-fat li aħna insaħħu il-strategija ta' difiża anki il-units ta' difiża u ta' sigurtà tagħna stess anki jekk għandna Berlin 1 u 2 li jippermettunna li nirikorru ukoll eh, għall-għajnuna tan NATO Imma għal-futur dan ma jreġġix, bżon li aħna stess inku ikonna l-kapacitajiet tagħna. Grazzi ħafna, Sinjura James Minuta. Illum l-intenzjoni eh, eh, tal-Unjoni Ewropea biex tikkontrolla u koll il-kapacitajiet militari u ta' difisa ħarġu fil-beraħ jiena sorpriża biss għax din id-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea inatat fi żmien li qed nitkellmu fuq il-Brexit meta nafu kemm dan huwa suġġett jaħraq fl-Renju Unit. L-intenzjoni u l-ambizjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-istrateġija u tad-difiża ma naqblux li għax aħna naħsbu li d-deċiżjonijiet huma responsabilità ta' gvern ta' stat sovran. Jiena ma naqbilx ma l-intħil eh, f'dan il-qasam mill-naħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, Signora Makovej. Grazzi. Fl-2013 il kunsill Ewropew tal-Kummissjoni kompeti ċari ħafna l-ewwel dwar sistema ta' xirri pubbliku fil-qasam ta' sigurta, it-tieni il-kontroll ta' kapaċitajiet industrijali li għandhom xaqsmu ma' difiża u t-tielet net il-monitoraġġ ta' xiri fil-qasam ta' sigurta u d-difiża. Madana kollu il komissjoni mamleċ dak li kella tagħmel u dan wassal għal ħafna persuni li tilfu ħajjithom l-Armata Ewropea għandha sir realtà illum qabelada u essenzjali li aħna nikkonsolidaw is-subija bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO. U nimlew il-vojt fil-qasam ta' sigurta li għanna fil-vicinat tagħna u jekk qatt kien hemm post u moment għas solidarjetà huwa il illum u hawnhekk. Għanna naħdmu flimkien sabiex nħalsu il-ħajja, il-libertà u s-sigurtà ta' ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna mela dana jikkonkludi il-spiegazzjoni tal-vot fuq ir rapport kanjete issa naddu għal vot li jmiss il-Sinjura Ġanoka minuta. Grazzi, President, jena nishtiq nispiega għalfejn jena astjenejt fuq din ir-riżoluzzjoni jiena ma stajtx nivvota kontra għaliex jiena naqbel ma l-idejat l-lenin illi fih għaliex l-Unjoni Ewropea għandha bżonn approċ konsistenti lejn ir-reġjun tal-Asja ċentrali sabiex ma jkunx hemm trikkib u laqqas ma nebatu sinjali eh, forsi li kontradixxu l-xulxin imma laqqas ma stajt nivvota favur għaliex ir-rapport huwa sfortunatament ma ma jirrit juqot jallem il-bqija ta' dinja kif għanda teħx. U jgħat xejjen id-distinzjonijiet u differenzi li jeżistu bejn il-kulturi minn ma juru bizzejiet rispett għal sħab tana. Jena preferejt illi uh, eh, nidbiet minn din it-tradizzjoni u uh, eh, nipreferi uh, eh, iktar rispett lejn il-kulturi tal-oħrajn. L-Onorevoli Pospisil, minuta. Grazzi, President, jiena appoġġajtu dan il-rapport. U uh, differentement mill-kellima ta' qabli, jiena naħseb li hemm ċerti aspetti li jitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Azja ċentrali. L-Azja ċentrali hija reġun illi għanda ġejjieni waħna rridu nikkooperaw magħhom imma fl-istess ma nix nifokaw biss fuq aspetti ekonomiċi u kooperazzjoni kummerċjali. Aħna rridu nisħu wkoll illi drittijiet tal-bniedem huma importanti wkoll. U d-diskussjoni li qed ikonna hawnhekk fil-Parlament qed issir fil-Repubblika Ċeka wkoll fejn aħna Eh, ta' spiss niddiskutu b'mod intens ħafna relazzjonijiet tagħna maċ-Ċina, il-President għadu kif sar il-Repubblika Ċeka, u aħna rridu nkunu nafu xinu li jot liktar il-materjali jew l-immaterjali għallek aħna rridu naħdmu ma dawn il-pajjiżi imma nitkellmu wkoll dwar il-problemi li għandhom. L-Onorevoli Mamikins. Grazzi, Sur President. L-Asja ċentrali pjuttost qrib l-Ewropa meta nqablu mal-Amerika ta' isfel, iżda f'daw l-aħħar 10 snin ma tajniex biżejjed attenzjoni minn tagħna. U meta nqisu il-Presidenza tal-Latvja u anki il-perspettiva tal-Latvja, il-politika hawnhekk inbidlet u ġiet riveduta. Dan ir-reġun minn aspett ekonomiku u politiku ġi mill-qut ukoll minn Beijing u, Moska, iżda aħna wkoll nistgħu nagħtu kontribuzzjoni dan dawn il-pajjiżi kollha naraw li hemm il-prinċipji tagħhom ta' governanza, ta' amministrazzjoni. Dawn huma prinċipji qodma ferm eqdem minn situazzjoni fejn huma parti mill-Unjoni Sovjetika. Bekk fadal ħafna x'namlu. Mela, issa dwar it-tifqija tal-virus zike għanna l-Onorevoli Xripek għal minuta. Grazzi, President. Kif diġa sħat matul il-dibattitu dwar it-tifqija tal-virus zika? l-abort mhuwiex kura tas-saħħa għaliex jolqot il-saħħa tat-tarbija. U allura qegħdin nisimgħu kol il-Parlament Ewropew li qed juża eh, il sitwazzjoni ta' dawn in-nisa tqal li huma milquta minn dan il-virus u allura rridu nħarsu il-ħajja wara dawn is-snin dawn il-pajjiżi irreżistew il-pressjoni mill-punent sabiex jinfurzaw kultura ta' mewt u issa qegħdin naraw kif dawn in-nisa u dawn il-bniet fil-dinja li qed jiżviluppaw minflok għajnuna ta' veru qegħdin jiġu iffaċċati mill-aġenda tal-abbord. Bekk qegħdin naraw li għandna sitwazzjoni mwera u ma nistawx nagħmlu hekk għal dawn l-ommijiet. Grazzi ħafna, President. Jena ovvjament votajt favur dan Kif tista' tagħmel band oħra, kif tista' ma tabboċċax dan ir-rapport? Diffiċli kemm diffiċli naħseb illi hemm eh, xi ħaġa illi t tieni fuq xiex nitħasseb għandu għandi ċertu reticenzi dik kienet il-sensazzjoni li kelli anka dwar affarijiet bħalmu mal-interessi tal-kumpaniji kbar tal-medicini ħafna drabi huma qegħdin wara dan kollu, umbat qed nitkellem il-medja wkoll illi wadbu l-affarijiet hekk kif huma, bat hemm il-kwistjoni tal-abort fil-dinja tal-punent illi tidher illi trid ikolla effett fuq il-parti l-oħra tad-dinja għandi ċertu tħassib u naħseb illi il-prevenzjoni għandha tkun il-mezz iktar milli induru noqodu nirreklamaw l-abort hemm ukoll eh, kwistjonijiet globali tal-kumpaniji tal kbar u eh, irridu naraw grazzi sur post bixil. Grazzi ħafna. ċer jiena xtaqt nitkellem għax ma ma kienx votazzjoni nominali U bekk nixtieq li din tiġi elenkata fil-minuti nħoss li dan ir-rapport huwa rapport importanti l għanet jider li din il-problema ma taffetwax l-Ewropa ma dana kollu dan huwa avviċinament fuq terminu ta' żmien f'ambizzjonijiet osra l-Unjoni Ewropea għanda terfa responsabiltajiet tagħha huwa tajjeb li aħna appoġġajna ir-reċerka permezz ta' 10 miljon euro ma nistax ngħid li dawn il-flus u mhux ħajkunu biżejjed jekk mhumiex biżejjed irridu nżidu dan u nagħmlu l-almu tagħna biex insibu l-informazzjoni ta' bejn il-virus u l-malformazzjoni tal-moħħ. Grazzi l-evoluzzjoni mhix xi ħaġa li hija esklusiva għal bnedmin il-virus jista' jinbidel mutazzjonijiet jisir iktar perikodus, u wieħed minn dawn l-eżempji huwa il-virus ta' Zika. Wieħed mill-eżempji hija l-effett li għandu fuq l-embriji. Madana kollu dan għandu effetti fuq l-adulti 28 pajjiż ġew affettwati minn dan il-virus il-territorji ekwatorjali fl-Azja u fl-Afrika u dan il-virus qed jinxteret. fid dalda tan kollu jien appoġġajt l-opinjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-10 miljun euro allokati għal-riċerka u nixtieq nitlob il-partijiet kollha biex jieħdu ħsieb jihdu, jihdu sem. Grazzi ħafna dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja tarbet il-kelm talab il-kelm għal-Onorevoli Marzi. Kazzuċ minuti. President, kollegi, ftitilu aħna votajna fuq riżoluzzjoni tal-valutazzjoni tas-sitwazzjoni fil-Polonja fil-rigward tal-istat ta' dritt. ħafna drabi dan ir-riżoluzzjonijiet ma din ir-riżoluzzjoni ma tinkludi ebda kontribut għad dibattitu iżda jintqal ħafna dwar l-istat ta' dritt l-situazzjoni tal-istat ta' dritt fil-Parlament vizavi fil-Unjoni Ewropea. It-Trattat tal-Unjoni ma jipprovdi ebda istituzzjoni id-dritt ta' kontroll jew ta' teħid ta' deċiżjoni fuq tali aspetti tal-istat ta' dritt. Dawn huma kompetenzi interni tal-Istat membru. Ġifiri l-Unjoni Ewropea qed turi illi tiġi taqgħu għawtqum mill-Istat ta' dritt għax mhux qed tirrispetta l-liġi li hija imposta fuqha nnifisha hija imbarazzanti għall l-istituzzjonijiet. Jiena patriot Pollak dejjem nħares l-interessi tal-Polonja, iżda issa qed nipprova nħares il-prinċipji mhux qed nitkellem bħala patriot Pollak iżda bħala rappreżentant ta' drittijiet politiċi u naħseb illi bħala persuna illi hija familjari mal-istat ta' dritt u hemm proċedura regolari illi mhux biss neħtieġu li l-oħrajn jikkonformaw mal-liġijiet mar-regoli iżda għalina wkoll li nafu u nirrispettaw il-liġijiet tagħna u jekk inħossu illi dan huwa żbaljat nistgħu nagħmlu l-bidliet nex ktieġa, ejjew inħarsu il-liġi biex nistennew li l-oħrajn jagħmlu l-istess u bekk jiena vvotajt kontra din ir-riżoluzzjoni mhux għax il-kontenut tagħha iżda minħabba l-fatt illi kienet infrazzjoni tal-liġi mill-Parlament Ewropew. Kien użu qarriqi tal-liġi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zardel, jek joġbok il mikrofon għal-minuta. Grazzi, President. Memx ebda dubju illi kienem zball l-lum fil-parlament bil-vot favur din rizoluzzjoni intom edin tkomplu destabilizzaw il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew mhux biss fil-Polonja iżda kif istati membri oħrajn. Sa fejna fien dan kien it-tielet każ li fih il-Parlament Ewropew intervjena f'affarijiet interni ta' pajjiż sovran fl-modi dan ġara diġa ġewwa l-Ungerija u issa qed isir illum ġewwa l-Polonja. Tijem l-istess storja tmorru kontra l-istati membri illi ma jisegwux ix-xejra prinċipali id-deċiduta mill-soċjalisti u mill-PPE. Din hija ta' twissija għal gvern Pollak il-ġdid ma nastawx naċċettawa dan huwa żbal kbir u bħala rappreżentant tal-ICR illi wieħed mill-membri tagħna huwa l-Partit tal-Liġu Ġustizzja ma nistgħux naċċettawha. L-Onorevoli Morvaj għal-minuta. Iva, i kemm xejn rari illi titkellem f'sala stand vojta fil-Parlament huwa diffiċli ħafna ma tantx tiġredin dawk li jaraw dibattiti fuq televizjoni jaraw swali iktar mimlija minn hekk. Id-diskussjoni fuq il-Polonja kienet ċara, il-lingwaġġ użat ma jħallix ambigwità. Kien hemm talba illi l-Unjoni Ewropea tfassal bażi legali għalina biex ninterferixxu fl-affarijiet interni tal-Polonja. L-Ungerija wkoll ma kienx possibbli li turi bażi legali għal dak li kien ġie mitlub. L-iskadenzi ma ntlaħqux flok sitt ġimgħat ħadu tliet xhur it-tweġibiet għadastant ħbieb Ewropew tindaħlux. Spiegaw li popolazzjoni ta'kom il-Belġu, l germania il-għala hemm daqstant immigranti il-qegħdin jiddaħlu fil-pajjiżi tagħhom minkejja r-rieda tal-popolazzjonijiet fejn jinsab l-istat ta' dritt f'dawn il-pajjiżi, f'dawn il-pajjiżi fejn is-servizzi ta' pulizija u servizzi segreti ma jaħdmux, mhux l-Ungerija l-Polonja, l-Belġu li hemm nuqqas assolut tal-istat ta' dritt li kontribwixxa terrorizmu. Grazzi, grazzi. Jinterromp il-President jekk intikom minuta u tibqa' dejja l-minuta u 47 sekonda tirdoppja il-ħin l-intervent. Ma jistax ikun dan. Onorevoli Zoltek għal minuta. Iva, grazzi l-attitudni lejn l-immigrazzjoni u l-familja dinaraw tajba fil-fatt. il-liġi ta' supervizjoni ġeja l-ura bħal-ħolma kera minn żmien il-komuniżmu. Ir-riżoluzzjonijiet kritika l-mod ta' kif il-qorti kostituzzjonali intażu l-membri tiegħu. Għadda stantet nitkellmu dwar impiegi għaw fil-verità jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea m'għandix tinterferixxi f'affarijiet interni ta' pajjiż sovran. Robert Schuman, fondatur tal- l-Unjoni Ewropea, żgur għet umu um jdur fil-qabar tiegħu bħalissa b'dak li qed namlu bil-ħolma tiegħu seta supranazzjonali u l-promozzjoni tal-omosessualità fost l-oħrajn. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jurek. Minuta għandek. Grazzi. Eh, Grazzi, President. Mela. Din it hawnhekk fuq id-demokrazija jarriħ l-aħjar riflessjoni tal-limja ir-realtà tal-Unjoni Ewropea għal dik li għad diversità tal-Unjoni Ewropea mħabba nazzjonijiet differenti tal dan il-kontinent. Per eżempju, aħna l-lum qed niċċelebraw fil-Polonja. Għax dan huwa festa għalina f'dan l-anniversarju Pollak. Din hija ġurnata imma kontra l-Polonja għax qegħdin naraw pereżempju dak li qed jiġri fl-Ungerija ta' madu xejn loġika l-artiklu 7 jgħid biċ-ċar. jajt jgħid illi għandna bżonn applikaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea imma għeddin nitkellmu iva fuq prinċipi tal-Unjoni Ewropea imma jekk qed nagħmlu hekk. Għala. Prego. Ultimo. Sur Mamikens, l-aħħar intervent. Grazzi ħafna, President. Ovvjament, kull gvern illi ġi elett b'mod demokratiku għandu id-dritt illi jagħmel riformi anki speċjalment jekk il-poplu ta' dak il-pajjiż ixtieq dawn ir-riformi dan qed jiġri fil-Polonja. Imma kull gvern irid isegwi l-ftemi internazzjonali li jkun konkluż qabel. Imma Attualment jesistu problemi kbar bistat stat ta' dritt bl-indipendenza tal-mezzi ta' xandir li huma il-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea. U lek jiena astenjajt fil-vot u nemmen illi in-naħa Pollakka qed tipprova toħloq tensjoni fl-Unjoni Ewropea u qed tipprova tara li ma se jkun dak illi ma jkunx jista' jibqa jgħix f'tant tensjoni dan kien l-aħħar kellim id-deklarazzjonijiet tal-votazzjoni u issa nisospendu sa tlieta ta' wara l-ofsinar. Grazzi. <laughs>